Skont ir-regola 105.6 il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Komitati infurmani illi ma rċeviex oġezzjonijiet fuq il-Konferenza tal-Presidenti presidenti tal-Komitat wara rakkomandazzjoni tal-Komitat Envi biex ma jopponix għal ta' implementazzjoni jekk m'hemmx iktar oġġezzjonijiet minn grupp politiku jew membri li jasal għal livell minimu fl 24 sija rakkomandazzjoni tkun approvata. Jekk le ir-rakkomandazzjoni mbagħad impoġġuha għal vot. Ir-rakkomandazzjoni hija disponibbli fuq il-webpage tal-plenarja. Nikkonkludi jekk l istqarrijat jgħu s morru għall-ewwel punt li mis fuq l-aġenda tagħna.